Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor, I understand. Għaxaħat sirrit jitkellem. Iva, illum in-nis il-nis illum ħajja ħajjaqbdu l-ajruplani għanna l-votazzjoni fi 11 nofs. Eddin indum u eddin nistennew eh, ħabba il-rapporter. Ma eh, eh, ġifri ħan ispiċċaw tard ħabba il-rapporter. Dini hija xi ħaġa li ħadd l-ajruplani u t tirittana tagħna. Iva, naf, il fatt li qegħdin bil-edaw ma jfissirx li maħniex qed nieħdu l-passi meħtieġa. Niskuża ruħi ma m'għandix mezzi oħra, m'għandix mod ieħor. Ma nista' nagħmel xeħli fl-inċempel, aħna dak li qed nagħmlu. Għalhekk għal darba nara l-kummissarju li e, edaw, ir rapporter dal-waqt ħatasal, l-odo tajba kummissarju. Fil-kas nibdew mingħajr ir-rapporter mbagħad immorru lura r-rapporter wara. Commissioner, good morning. Uh, I would appreciate Lodwa tajba kummissarju napprezza jekk inkunu nistgħu nibdew. Ir-rapporter edha fit-triqita dal-waqt tasal. U naħseb li sabiex inżommu